l-mikrofonu, punt ta' proċedura, x'punt tixtieq tagħmel jekk jogħġbok? Dan huwa punt legali li ġara f'pajjiżi li l-Kamra tixtieq tisma. Jiena eh, tneħħew kull akkużi kontri jew xtaqt nispjega għalfejn. Ixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi tal-li appoġġawni minn madwar din l-awla kelli ħafna appoġġ, kelli ħafna pajjiżi differenti u kollegi li Eh, enuni. Nishtiq nirringrazzja l-ċertu kollegi Ragnar li kien eh, wieħed start nżom ħafna fuq u l-Naġul Faraj u kol tal-li zam f'kuntat miegħi u l-kollegi tal-INF. Intom emmentu fija. Ma nistax nirringrazzja kom personali, imma nixtieq nirringrazzja l-kollega Ferrand l-Marine Le Pen li hija mara straordinarja. Grazzi tassew, il-President jaqta l-mikrofonu, grazzi ħafna ta' dan l-intervent. Dan ma kienx però kwistjoni ta' proċedura. U nitlobkom biex ma tiksrux ir-regoli ta' proċedura, darboħra ibatilhom bukket fjuri. Proħoru mestin ġifoforija. Mela, Naddu issa għal votazzjonijiet. Ser nibdew billi nivvotaw fuq ir-rapport ta' Heidi Hautala permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal votazzjoni fuq ir-rapport la via għal darboħra votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Dan ir rapport jaddu wkoll. Naddu għal rapport li jmiss li huwa wkoll ta' stur la vija votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. għal darboħra jaddi dan il-rapport. Naddu għalek għal rapport Kaufman. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu biex nivvotaw fuq ir-rapport ta' Natalie Griesbeck. Votazzjoni nominali, Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Dan ir-rapport jgħaddu wkoll. Nadu issa għal rapport ta' Sur Kostas Krisogonos fuq it-talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Robert Jaroslav Ivashevich. Jekk joġobkom minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet taddi. Naddu għal rapport mis ta' Sur Krisogonos tal-bat neħiet l-Omunità Parlamentari tal-istess kollega fuq kwistjoni differenti. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal-rapport Ferrara. Il-talba um, għatneħija tal-immunità parlamentari ta' Florian Filippo. Jekk joġobkom minu favur, minu kontra, astenzjonijiet taddi. Sa biex nivvutaw fuq il-rapport Pirinski. Hawnhekk għandna emenda 62 minu favur kontra, astensjonijiet taddi. Imbat għanna emenda 64 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Issa naddu għal-emenda 62, ollu jdejkom minu favur. Daw kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa emenda 63, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa, ma taddix. Naddu issa biex nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Nivvotaw issa fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali din id-darba, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. din taddi koll. Dan eh, iwastalna biex nivvotaw fuq ir-rapport Mark Demesmaker rieżami ta' nofs it-terminu tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal biodiversità. Hawnhekk għandna iktar voti. Nibdew paragrafu 11 tliet partijiet l-ewwel parti ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet taddi. It-tielet parti dawk favur tixtiqu li tivverifikaw. Mela nivverifikaw it-tieni parti ta' paragrafu 11 niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa din taddi maġġoranza assoluta. It-tielet parti ta' paragrafu 11 għallu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 25 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 29 Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Paragrafu 31 żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet, taddi. It-tieni parti dawk, fav eh, dawk favur ollu jdejkom. Dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Naddu għal paragrafu 40 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti. Dawk favur ollu jdejkom, dawk kontra. Astenzjonijiet tati. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet tati. Paragrafu 41. Ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 42, ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 58 fit tlet partijiet. Mhux għafen nivverifikaw kienet ċara l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Tini parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Eja nivverifikaw eh, eh, it-tini parti ta' paragrafu 58 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Taddi maġġoranza kbira nittama li morsa titolbu verifika. Dawk favur, dawk kontra fuq it-tlet parti, astensjonijiet, taddi. Paragrafu 72, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Paragrafu 78, żewġ partijiet l-ewwel parti ta' favur. Oh. Grazzi. Nmorru lura għal paragrafu 71. Il-test oriġinali eh, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Dawk, dawk favur, dawk kontra, tieni parti astensjonijiet taddi. Paragrafu 72, it-test oriġinali, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Mela, issa, paragrafu 8 u 7. żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet aħjar nivverifikaw dan il-vot fuq it-tieni parti ta' paragrafu 8 u votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u din taddi blezat. Issa, paragrafu 80, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti ollu jdejkom dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti ta' paragrafu 80 votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hi miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa għanna emenda 2 fuq ta' wara paragrafu 80 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tattix. Paragrafu 81 f'żewġ partijiet votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti ta' paragrafu 81 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 82. Votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 88. Għal darboħra votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa din taddi wkoll. Emenda numru 3 eh, ta' wara paragrafu design. Ollu jdejkom dawk favur dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Naddu għal emenda numru 1 wara premessa A, ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa nivvotaw fuq rizoluzzjoni riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi b'maġġoranza kbira grazzi tassew naddu issa biex nibdew l-ispjegazzjonijiet tal-vot.